il-rapport. Il-punt illi jmiss fuq l-agenda hija mistoqsija orali lil kunsill fuq divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċertu intraprizi u ferat. Il-mistoqsija tistil bil-Kumitat tal-Affarijiet Legali u nilqa' rappreżentant tal-Kunsill, Sinjura Panajatova, Pero l-ewwel naddi il-kelma lill-awtur ta' din mistoqsija l sinjura Regner. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kummissarju, is-Sinjura Tova, fl-4 ta' Lulju l-2017 il-Parlament adotta deċiżjoni fuq il-proposta fuq il-direttiva dwar ir rapporti pajjiż pajjiż dan bil-mira li jkun hemm iktar trasparenza fuq eh, il-taxxa tal-introjtu u li jkun hemm iktar responsabilità fiskali. Dan ifisser illi eh, qegħdin immiraw għal standards aħjar għall-kumpanniji u il- Komissjoni għazlet l-artiklu 50.1 u il-Parlament Ewropew konferma dan u koll għabbażi ta' deċiżjoni ta' 12 jannar tal-2000 ta' 12 jannar il-komitat legali għawnek għeddin naqblu li għawnek għeddin nitkelmu fuq kwestjoni ta' trasparenza, il-bazi legali kif ukoll dispożizzjonijiet finanzjarji fi kliem ieħor il-kontijiet tal-kumpanija mhux inizjattiva tat taxxa ġdida, aħna għandna mandat biex ninnegozjaw magħkom. Bażikament aħna xtaqna intemmu dan is-sena l-oħra, però intom fil-Kunsill ma pjanajtu l-ebda kunċett għal pubbliku għaliex uħut mill-Ministri tal-Finanzi qed jgħidu li din hija inizjattiva ta' taxxa ġdida u għalhekk għandha tkun eh, il-bażi legali artiklu 1.5 minn flok. Dan eh, m'għandux il-mira illi jarmonizza t-taxxa jew inkella li jinħol obbligazzjoni ta' taxxa ġdida u jew xi tip ta' kooperazzjoni fuq bejn l-awtoritajiet ta' taxxa, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq divulgazzjoni ta' informazzjoni ta' taxxa fuq għal kumpaniji kbar u jorbot mal-governanza tajba tal-kumpaniji fl-Ewropa diki xini l-kwistjoni il-kontabilità ta' dawn it-tip ta' kumpaniji dawn għaliex sa issa ċittadini Ewropej kellhom problemi ta' fiduċa fuq dan. Allura, x'inhi l-ġustifikazzjoni tal-Kunsill għalfejn qed jeħel dan kollu aħna qegħdin fuq quddiem net u anka eh, bir-rabta mal-rapport dwar il-rapportaċ mhux finanzjarju anka l-ħidma tagħna li miexa fid-direzzjoni it-tajba ġifir ħajkolkom xi sistema bbażata fuq dak li jagħmel Trump, kif tistaw tiġġustifikaw dan id-dewmin ta' sentejn, kif tistgħu tiġġustifikaw ukoll il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq il-bażi legali mhuwiex ċara l-Ministri li din m'għandix x'taqsam fuq l-ammont tat taxxa nazzjonali li titħallas. Dan is-suġġett huwa priorità għal kunsill u l-Kunsill kif qed jippjana li jagħmel progress fuq din il-proposta daqshekk importanti biex eh, inkunu nistgħu nimxu l qudiem f'dan il-mandat eh, leġislattiv eh, Importanti it-trasparenza, hemm l-eżenzjoni tal-SMEs, aħna hawnhekk qegħdin inħarsu lejn il- kumpaniji l-kbar bintrojtu iktar minn 750 miljun. Ġifiri dan dibattitu bla sens minn ċerta ministri tal-finanzi, hemm min irid jiblokka s-sitwazzjoni u sakemm ninsewa din il-ħaġa għalfejn qed eh, jiġi mblukkat dan. Per insaqsu l-kollegi eh, mill-Awstrija dan għaliex ħajaffettwa daqshekk ħażin il-kumpaniji l-kbar mhux qegħdin nħarsu nipproteġu l-kumpaniji żar, il-kafetteriji żgħar għadin nipproteġu minn flok il-kumpanniji il-gbar li kważi kważi ma jħallsu l-ebda taxxa. Huwa id-dritt ta' kull kontribwent Ewropew illi jkun jaf kemm qed jitħalles f'termini ta' taxxi mill-kumpaniji bħal Google, il-Facebook, l-Amazon, eċetera, eċetera. U għalhekk jiena nappellalek sabiex eh, tieħdu azzjoni fil-Konsil. Signora Panajatova ah, fisem il-Konsil. Grazie. Membri, onorevoli, signori. L-ewwel nirringrazzja il-signora Regner, il-ko-rapporter, kif ukoll il-President tal-Kumitat Juri Svoboda għal-mistoqsija. Dan huwa fajl importanti u l-proposta prezentata mill-Kummissjoni fil-2016 huwa l-element prinċipali biex niġildu kontra l-erożjoni fiskali. Il-Kunsill ħadem iktar minn 15 il-laqa fuq il fuq il-grupp mill-grupp taħt erba presidenzi. Fi frar is-sur Zvoboda u Gualtieri kidbu lill ambasġatur tagħna biex jistaqsu il-situazzjoni attuali u biex naġlu il-deliberi tagħna. Aħna għanna kwestjonijiet mhux risolvuti li ma nistawx nimxu l-qoddim biha. Waħda hija il-bażi legali. U il-problema tal-applikabilità tal-proċedura ordinarja. Il-presidenza bulgara ħadet fidea riżultati tal-ħidma teknika. U allura attualment edin namlu konsultazzjonijiet ma' delegazzjonijiet biex e, naħdmu iktar fuq il-fajl, pero intkom tifmu illi jina ma nistax nieħu impenji speċifiċi illum. Il-Konsil għandu bżon probabilment ta' iktar żmien biex jiċċara l-pożizzjoni tiegħu, jiena nimpenja ruħi biex ninformakom fuq kull żvilupp futur u nittama li nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni. Nista' niżgurakom illi aħna qegħdin naħdmu fuq dan il-problema. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur post biex għal minuta u nofs. Grazzi. Jiena smajt b'attenzjoni ir-rappreżentant tal-Konsill u ir-resposta tiegħek mhix biżejjed u jena nirrifjuta il-risposta tijak. Dan huwa alibi, din hija skuża. Għaxem proposta ta' direttiva li trid tiġi adottata għax huwa fl-interess pubbliku. Inti stess għad illi ridu niġildu kontra il-levitar ta' taxxi u l-evazjoni. U intkom fil-kumsil tamlu kull ma tistaw biex ma tiġiġ adottata din id-direttiva u tużaw dan l-argument fuq il-bazi legali. Ija skuża di, banali, u attentativ biex niblokkaw din l-azzjoni. Tkun ħaġa ktar onesta kieku tajdu li hemm pajjiżi li ma jridux jadottaw din id-direttiva. Għax ma jiddikjarawx pubblikament li ma jaqblux u illi ma jridux eh, eh, illi dan din l-informazzjoni tiġi zvelata. u bekk iċ-ċittadini jista' jkollhom opinjoni ċara. Jiena ma nistax nispjega lil min jivvotali illi din hija disputa fuq il-bażi legali u għaliex formazzjoni daqshekk importanti li hemm neċessarja biex niġġieldu kontra l-frodi fiskali, ċerti pajjiżi ma jridux illi tiġi svelata. Allura irridu jgħiduh dan b'mod pubbliku u mhux jużaw din l-iskuża. Grazzi, sur kofferati għal minuta. Signora Ministru, inna sentej kif diġadna illi dan il-Parlament qed jitlob illi din il-proposta illi approvajna tiġi implementata. Din il-country by country eh, għal eh, kumpaniji Din hija ħaġa li ma nistawx inkomplu nirimandawa. Barra minn dan, skandli u kol tal-naħar snin u rew li dan il-fenomenu tal-evazjoni u tal-evitar eh, u eh, xkil għall-attività produttiva. Eh, kienu għedin, dawn il-kumpaniji kienu għedin jamlu profitti kbar u kienu għedin jħalsu ftit. Irridu nobbligawhom jiddikjaraw it-tħul tagħhom. Huwa obbligu ta' kulħadd li ħalla 16 u mingħajr ma l-approvazzjoni ta' dawn miżuri tkunu qegħdin iżommu kondizzjoni li mhux aċċettabbli ta' inġustizzja lejn dawk li għom it-taxxi u dawk il-kumpaniji ukoll li żgħar li għom. Aħna qed nistennew ehm, risposta malajr pozitiva minna ħatakom. E, eh, sur Durand. Grazzi. President. Ministru. Jina ma nafx kif sen nesprimija il-pożizzjoni tiegħi. Għaw sensazzjoni ta' mistħija pala leġislaturi meta nafaċaw din is-sitwazzjoni, sitwazzjoni drammatika għanna l-SMEs, għanna kumpanija li ridu jħalsu taxxi u jridu jirrispettaw regoli u bat għanna dawn il-kumpaniji gbar li jaħbu illi jistaħbew b'din l-opacità u, u dan jamluħ biex jevitaw it-taxxi. Aħna inna sentej nitolbu wara il-riżultat tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej aħna eh, ipprovajn, qed nippruvaw naħdmu mas servizzi legali tal-Parlament mal-servizzi legali tal-Kummissjoni tal-Kunsill biex ikonna aċċess għal din l-informazzjoni. Dinja hija kwistjoni ta' rapportar, aħna ma nistawx nibqaw nistaħbaw wara dan eh, l-argument li ġi eh, użat bħala skuza biex ma naġiċux. Krist Kristogonos. Grazzi. Iktar minn sena il-Parlament ilu jafas l-Kummissjoni u l-Istati membri biex jemendaw il-leġislazzjoni Ewropea biex niggarantixxu trasparenza akbar fuq it-taxxi li għandhom jiġu jitħallsu minn dawn il-multinazzjonali. Dawn huma hemm ħafna pajjiżi jipproduċu f'post wieħed ibijaw il-prodott bi profitti kbar f'post ieħor u bat iħallsu it-taxxa eh, brata baxxa ħafna f'post ieħor. Pratikament il-ħtieġa illi eh, din il-ħaġa nikxfuha b'dan il-sistema ta' reportar pajis pajis kien qed jgħin eh, kien qed jgħin is-sitwazzjoni mhix ħaġa ġusta, mhix ħaġa sostenibbli illi naraw l-SMEs u l-ħaddima li dejjem iħallsu iktar taxxi waqt li dawn il-multinazzjonali kbar edin ma, ma jħalsu qegħdin edin jevitaw li jħalsu taxxi. Issu Rosati. Grazzi, President. Il-trasparenza e fiskali hija kwistjoni kruċali għal ħafna ċittadini f'dawn is-snin Il-Kommissjoni eh, ħarġet uh, bidin il-proposta ta' pajis pajis uh, eh, sentejn ilu, 2016. Jina kont shadow tal-IPP fuq dan il-fajl. U f'din il-awla simna bilanċ bejn it-talba għalik tal-trasparenza u anki il-protezzjoni tal-pajizi tal-Unjoni Ewropea minnaħa l-oħra. Is-sena l-oħra f'Ġunju adottajna d-deċiżjoni tagħna il-presidenza il, il laqas bisa organizzat laqa wahda fuq din il-kwistjoni u qed blokka din, din id-direttiva sempliciment għax l-istati membri ma jistawx jaqblu fuq il baz legali, miex ħaġa serja. Din mhijiex direttiva fuq il rata ta' taxxa, fuq it-tħul ta' taxxa jew kwistjonijiet fiskali. Hija direttiva fuq trasparenza u zvelar, manda xejx taqsam mal-ksur tal-part tal-setat nazjonali u kompetenzi nazjonali. Għal-dastant jena nappella l-Kunsel biex jiproċedi minnajr domin fuq din, fuq din l-attività. Il-Signora e, Schlein, in 10 snin illi adottajna l-pozizjoni tana fuq il-proposta ta' direttiva fuq il-kontabilità stat bi stat, strument importanti għal ġlida kontra l-evazjoni u l-evitar ta' taxxi fuq livell globali. Trasparenza fuq spejjeż baxxi e, il-President qed titlob li l-kallima titkellem iktar bil-mod. Biex il-multinazzjonali skont il-liġi nazzjonali e, titlob li settur bankarju jati informazzjoni għal kull Eh, ġurisdizzjoni li fihom joperaw, kemm kemm jagħmlu profitti għal sutaxxi. Il-Parlament qed jistenna li ipoġġi biex jinnegozja magħkom u mhux biss ma tkomx pożizzjoni komuni ma dan id-dubju fuq il-bażi legali dawn huma skużi biex tiddeċidu fuq l-unanimità u tisimgħu il-Parlament biss bħala konsultazzjoni. Lux Leaks, Parama Papers, Paradise Papers, dawn huma kollha skandli li ħarġu kemm iktar iridu nistennew skandlu qabel ma jkollna risposta ċara. Jiddispjaċini, sin sinjura. Jiddispjaċini ħafna l-interpreti huma għedin jiprovaw inti qed l-wis. U inti speċajt il-diskors tiegħek iva, grazzi. Pero u ħaġa tajba li inti titkellem iktar bil mot Grazzi. Issa naddu għal proċedura kaċ di għaj, għanna zewċ kellima fuq il-lista, Signora Pieti Kajnen, għal minuta. Hemm maġġorenza ta' interpretazzjoni illegali li tajt moċċar illi dawn huma kompetenzi komuni illi rigwardaw eh, anki proċeduri u direttivi fuq il-kontabilità. Allora l-wieħed jgħid illi hemm riskju li jkollna bażi legali żbaljata hija frodi. Hija skuża li qed tiġi użata intenzjonalment biex nibblukkaw din il-direttiva il fuq riportar pajis pajis illi ilna nistennew. Ija, ija kwestjoni tal-ġustizja u dak li huwa ġust. Ah, jina nittamal il-presidenza bulgara verament ta' torganizza l-laqa u titlob opinjoni legali minn sorsi differenti biex titċara il-kwistjoni fil-Kunsill. Għalix, billi wieħed ipoġġi fuq il-kwistjoni u ma jagħmel xejn, mhux se nirsolvuha. Grazzi, Marjas. Grazzi, Presidente il ċittadini u l-SMEs edin iħalsu il taxxi U f'ħafna pajizi bħal Greċa għanna din il-politika fiskali enormi, imma il-multinazjonali edin jevitaw u il taxxi u edin javadu eh, LuxLeaks per eżempju, minn dan il-moment il-multinazjonali għandhom jiġu taxxati fejjaħol u l-profitta. Il-profitti tagħhom, id-direttiv, il profitti tagħhom id direttivi illi titlob pubblikazzjoni tar rapporti tal-profitti għal kull multinazzjonali f'kull pajis, dan bekk ikun tista' tgħinna biex inkun nistgħu nafaċċaw il-kwistjoni tal-levitar ta' taxxi. Kif hemm ċerti pajjiżi bħalissa li qegħdin iwaqfu dan il-proċess. Li huma dawn l-istati, Sinjora Panajotova, għajdinna li huma dawn l-istati membri li għedin waqfu l-approvazzjoni. Aħna rridu illi konna trasparenza, għanna bżon ta' risposti fil-parlament. Grazie. u issa nisimaw minnanti, signora Barajatova, biex te rispondi. think it's working, um, thank you, honorable member. Grazie, membri onorevoli. Jina smajt b'attenzjoni il-kommenti kom. aħna se nkomplu l-ħidma tagħna fuq dan il-fajl. Jiena rirrappreżenta l-istati membri kollha u jiena ma nistax insemmi l-ebda pajjiż f'dan il-proċess. Nixtieq ngħid illi miex eh, għaliex m'hemmx urġenza fil-Kunsill imma hemm bżonn ninfittxu ftehim u dan għan jitlob li kunem sforzi u żmien mill-presidenza u anke fil-kapitali biex id-delegazzjonijiet jifanalizzaw l-pozizjonijiet tagħhom biex nimxu l-qoddim għanna bżon ta' unanimità fil-Kunsil kif intkom tafu. Il-presidenza Bulgara tixtieq tmexxi dan il-fajr qoddim u qiegħda taħdem b'dan l-għan u kifat fil-intervenzjoni fil biru ta' dibattitu, aħna aħna miftuħin għal diskussjonijiet ulterjuri fuq dan is-suġġettu meta jkollna eh, progress norganizzaw laqa fuq dan. Jiena personalment disponibli għal diskussjonijiet ulterjuri bilaterali f'kuntatti anki ma'kom. Grazzi.